colleagues, I think we can start our meeting. Point 9 of the agenda. Point disa l-agenda. Anna. skambju ta' opinjonijiet ma' Jonathan Hill. Nishtiq nilqak fosna għal din il-laqa ordinarja ta' l-ekon. Inti diġa ġejt fostna fi frar biex tippreżenta il-Green Paper fuq l-Unjoni tas swieq tal-Kapital kanna skambju interessanti u pozittiv u din sejra tkun l-ewwel opportunità ta' skambju sħiħ samil ħatra tiegħu bħala kummissarju kanna il-possibilità naqraw b'interess il-Green Paper u nistgħu nagħtu tweġiba dwar ir-riżoluzzjoni tal-Kumitat li qegħdin nippreparaw għal plenarja ta' Mejju ir-rapport ta' inizjattiva fuq l-impatt ta' leġislazzjoni dwar servizzi li ġiet adottata preċedentement illi surbasu koordinatura li ħaj tindirizza il-sujġetti li hemm għajma fil-Green Paper tal-Kummissjoni bħal kif għandu jintlaħa l-aħjar bilanċ bejn il-stabilità finanzjarja u tkabbir il hija kwistjoni kruċjali illi naf li hija importanti għalik u illi tassaw hija tatija importanza u ħatkun element għal ħidma fil ġimat li ġejjin ta' xi wħud mill-aspetti fuq regolament bankarju u l-Unjoni Bankarja. Ħajkonna anki rapport ta' inizjattiva fuq ir-wol tal-Kummissjoni fil-Fora Internazzjonali naħseb li hija kwistjoni utli imma l-kol nafu din il-kwistjoni tal-rakkomandazzjonijiet li jiena tafu dan il-livell u qabel intik il-mikrofonu nixtieq insemmi Sew suġġetti li huma marbuta ma' ħidma intensiva reċenti l-ewwel nett iridu mmexxu il-proposti li għadhom pendenti mill-mandat preċedenti illi rridu inlestu wara l-konklużjoni tal-suċċess fuq l-LTF fuq kontra ħasil tal-flus fuq il-miżati tal-kart tal-kreditu. tal kart tal kreditu irridu naraw medjazzjoni u nibdew naħdmu anki għal vot f'April nittamaw anki li konna trialogu fuq il-Money Market Fund u nittamaw li l-Komissarju tkun testatina l-appoġġ tagħha billi nsaqsu l-Kunsell jagħti impenn b'saħħtu fuq dawn il-files illi huma brabta kbira mal-istabilta' ħankun għedin votaw warna f-senar fuq trasparenza tal-proposta ta' tranzazzjonijiet, ta' sikurtajiet, mm, awgura għalna, u ġemazzi ġemma nibdew anki bil-proposta benchmark kif ukoll fuq fajl importantissimu bħal dik ta' riforma tal-istruttura bankarja u IOPS. Aħna nabżon tal-appoċ tijak u tal-Kommissjoni biex tajnuna pala kol-leġislatur sabiex dawn il-proposti jisiru liġi fil-ġejni qarib. Aħna konna nistaw naraw kif nistaw niddiskutu mal-Kommissjoni kif ukoll ma' eżma miżur importanti fuq livell 2 huwa importanti kif nistaw inħabru din il-kooperazzjoni. L-ewwel net il-Kummissjoni u s-servizz tagħha qegħdin nippruvaw naħdmu fuq iż-żida ta' xogħol il-parlament jagħti riżorsi addizzjonali għall-istudju tal-atti delegati u għan għaddin niprofaw nifukaw il-rizorsi limitati tana fuq dawn l-osma li huma mejusa bħala ta' priorità politika għal membri u l-gruppi politiċi u nixtiequ inkomplu kooperazzjoni eccellenti mingħajr iktar tal-ftaħin. Nadrek il-mikrofonu. Grazzi, grazie ta' din l-introduzzjoni kontent li qiegħed lura hawnhekk wara il diskussjoni ta' xahar ilu fuq il-Green Paper dwar l-Unjoni ta' Swieq tal-Kapital. Naħseb li kellna skambju utli u jiena kont grat ta' suġerimenti u l-kummenti u forsi illum nistgħu nerġaw norbtu ma' dak li tkellimna fuq l-aħħar darba. Illum għandi l-opportunità huwa ta' pjaċira li hija li nagħmel dan li jkollna diskussjoni usa fuq il- portafol kollu ntikom anke aġġornament dwar l-aħħar żviluppi. Qabel nagħmel dan nixtieq nirringrazzja lil bosta membri ta' ikon illi magħhom kelli bosta diskussjonijiet sa minn Novembru. Dan huwa kumitat illi għan opinjoni għolja ħafna tiegħu għadna kif ġejna mfakra dwar l-ammont ta' xogħol li jagħmel u appuntu fakkartuni il-għala n-opinjoni għolja ta'kom meta ġejt hawnhekk waqt is-smieħ jiena kont fuq ħames oqsma ta' priorità illi kienu dawn l-implementazzjoni ta' riformi ta' dawn l-aħħar ħames snin, il-tlestija tal-aħħar riformi finanzjarji pendenti li niżguraw l-implementazzjoni konsistenti tal-istandards u l-prinċipji internazzjonali li niżviluppaw l-Unjoni tas swieq tal-kapital u li nistendu kemm jista' jkun il-benefiċċji tal-suq waħdini b'mod dirett kemm jista' jkun liċ-ċittadini. Xtaqt nibda billi nirrapp natikom ftit informazzjoni dwar fiex wasanna f'dawn il-ħames osma l-ewenet l-implementazzjoni, mod partikolari dwar l-Unjoni Bankarja, fejn għamilna progress tajjeb l-SSM ħa responsabilta għal supervizjoni fl-ewwel ta' Novembru bla posta dan il-Kumitat u jiena kont grat ta' dan in-nexxina naħtru membri eċċellenti għal board tal-SRB Bdew tajjeb ħafna u għandhom l-ewwel sessjoni plenarja għada qabel il-miliet aħna qbilna anke mal-kontributi bażiċi li stati membri jistgħu jagħmlu l-Single Resolution Fund. Issa li fukar tiegħi huwa sabiex niżguraw li l-BRRD jiġi traspost u li l-IGA tiġi ratifikata mill-Istati Membri kollha. Jina dan semmejtu fl-aħħar laqgħa telekofin u se jinserħikom moħħkom illi se jinżomm il-pressjoni kostanti Dwar l-implementazzjoni tal-miżuri tal-livell 2 li għadu kif semma anki l-President intom tafu bħali kemm din hija biċċa xogħol kbira biex immexxu dan il-qudiem hemm iktar erba' mist empowerment fil-leġiżlazzjoni tal-livell wieħed li l-Kummissjoni tista' tuża sa 345 eh, din is-sena. Ħan rispettaw il-livell wieħed fil-konsiderazzjoni tad-dettal tal-livell ta' livell 2 u nipprovaw u bilanċ fil-ġestjoni ta' riskju nagħmlu dan mod proporzjonat. Permezz il-preparazzjoni fil-grupp, partecipazzjoni fil-grupp ta' esperti il-Parlament huwa volut fil-preparazzjoni tal-atti delegati sa' minn stadju bikri u kif nabbozzaw l-standards tekniċi minnaħat tal-autoritajiet ta' supervizjoni dawn jitresqu l komissjoni u jinaddew l kolleġislaturi Għaluli illi qed isir użu tajjeb tal- l-slot tal-iskrutinju ta' kol xar fuq livell, miżuri ta' livell tnej organizzati minn ikon, l-istaff tiegħi qed jaħdem fuq tlaqad eh, mm, bilaterali ma' rapporters fuq fajl speċifiċi. Nittama illi dawn ikunu tajnuna jekk hemm kwistjonijiet nittama li tarfuni dwar dan. Ippermettu li ngħidilkom dwar fejn insabu fuq il-files illi inaddewli minn mandat preċedenti l għannet nifraħ l-sur, la massur u l-viċi ċer sur zalba fuq il- l-LTIFs u il-regolament MIF rispettivament. Dwar l-LTIFs jina kontent li regoli ta' level 2 jitqedu fil-seħ mill-aktar fis possibli din is-sena ta' biex ikun jistgħu nagħtu ċertezza legali u l-kumpaniji jkun jistgħu jibdew jimmarkitewhom lill-investituri. Fir-wol tal-LTIFs bil l tal-tifsanki fil-ħolqien ta' suq sekondari għal proġetti ta' frustrura u għal self tal-SMEs nasab li jista' jsir progress palma ta' hemm proposti li qegħdin jiġu negozjati fit-trial. Nirringrazzja li likon għall appoġġ kostruttiv fit-trialogi u għal revizjoni tal-Insurance Mediation Directive l-Sur Langen u anki dwar il-Payment Services Directive l sur Vice President Tajani. Sista diskussjoniet kienu kostruttivi u taw stampa ċara ta' fej irridu nimxu fuq livell politiku l-Kummissjoni ħadd kompli iżomm ir-wol ta' fuq livell politiku u tekniku nixtiequ ntemmu l-diskussjonijiet taħt il-Presidenza Latvjana dwar il-Money Market Funds naf illi dan ma kienx soġġett faċli wada sant nifraħ bil- ftejm li ntlaħaq fuq livell ta' ikon u nifraħ anke lilek, Sinjura Gill. Issa sta l-Konsill li jaqbel fuq approċ ġenerali jider illi l-kompromess ta' ikon huwa pass f'direzzjoni tajba jindirizza tħassib anke ta' Runrix nil anke l-proibizzjoni tal- l-appoċ minn sponsor tal-indirizzar tal-Contagion Link, eh, il-rabta ta' kontagju, bejn il-banek u l-MMS. Aħna bħalissa għedin investigaw il-limitu ta' 20 base point. Rabta mal tħassib li rajna fil-rigward ta' Sinev. Inta din tiddiskutu diskutu numru ta' rapporti dwar il- transazzjonijiet tal-finanzjar ta' securities eh, Sur Moru dwar il-benchmarks il-Sinjura eh, Van Nieuwenhuizen, il-riforma eh, bankarja strutturali Mr. Hockmark u anki mal tal-pensjoni okkupazzjonali ma' Sinjura Mr. Hayes. Prima ta' fil-Kommissjoni ta' adotta numru ta' proposi fi xur ġejjin dwar l-irkubru ta' settur non bankarju Jek ti permetu li sanix xinajt forsi kemtejn dwar punti ta' priorità, l-standard u prinċipi internazzjonali, irridu li jkun hemm implementazzjoni konsistenti biex nevitaw arbitraġġ regolatorju u sabiex ikun possibbli li jkun hemm tittjib tal-attività finanzjarja transkonfinali. Fid-dawl ta' dan bil- Regola tal-ekwitità u kapital, ma nasibx li l-Unjoni Ewropea għandha tibsa timplementa standards internazzjonali li jkunu jagħmlu sens għall-Ewropa u illi jaqblu anke mal-xenarju finanzjarju ta' san divers tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha tipprovdi level playing field. L-personal tiegħi jaħdmu mal-LSA sabiex jagħmlu l evaluazzjoni tekniċi meħtieġa għal deċiżjonijiet dwar pajjiżi terzi. L-ekwivalenza miex eżattament paragun leġislattiv eżatt. Il-proporzjonalità hija importanti aħna nevalwaw anki pajjiżi terzi illi għandhom daqs relattivament zaħir u ekonomija ta' suq differenti minn dawk pajjiżi għandhom ruol iktar dominanti fuq suq globali. Ix-xar li għadda jina mort l-Istati Uniti u kontent najt illi tassew l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea jaqblu ferm iktar milli li ma jaqblux. Iżda għandna nifacċaw sitwazzjonijiet fejn iġġieldu u biex nilqu soluzzjoni li toħroġna mill lampas fl-aħħar minuta nix eżattament l-istess regoli, iżda jkun ta' għajnuna illi kiku jkollna sistema ta' kooperazzjoni b'saħħitha fi stadju iktar bikri tal-proċess regolatorju dan joħodni għal TTIP e illi naf il-qegħdin tiddiskutu mar-rapporter sur kafad. Naħsbu illi il-kooperazzjoni tista' Is-saħħa ir-wol tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għall iffissar ta' standards globali u e regolamentazzjoni finanzjarja bl-implementazzjoni konsistenti tal-standards internazzjonali u permezz ta' kooperazzjoni supervizorja rep l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea kun jistgħu jistrieħu fuq regoli ta' xulxin jekk dawn waslu l-istess riżultati bl-istess mod irridu inneħħu il-problemi u xkiel illi joħolqu ostakli għall-imprizi globali u li jżommu lura s-sistema mill-li taħdem tajjeb irridu anke garantixxu li jkun hemm riżultati tajbin fl-istabilità finanzjarja u problemi potenzjali li jibdew jinqalaw jiġu indirizzati b'mod adegwat minn din iż-żjara tiegħi fl-Istati Uniti nista' ngħid li l imsieħba tagħna jifmu li l-ġurnal tal- dialogu attwali tagħna hija proposta raġonevoli stajt anki nara ki li l kopera li t-prova t-spiega l-kooperazzjoni legatorja miex b'xi mod l-Unjoni Ewropea da tipprova ixxekkel minn Dodd Frank. Ir-raba punt prinċipali twak ta' CMU Id-diskutejni ftit ġimgħat ilu nixtieqna titaqsira CMU essenzjalment i rabta bejn l-ġemma u tkabbir. Aħna li nneħħu neħu iċkiel li zom lura l-flus ta' investiment mill-opportunitajiet ta' investiment li nerbu iċkiel illi qed iżommu l-finanzjament milli jasal fejn huwa meħtieġ u sabiex is-sistema tkun effiċjenti kemm jista' jkun biex il-fondi jaslu eżattament fejn huma meħtieġa jridu nħedġu l-investiment ta' meta twila, investiment infrastruttura u investiment alternattiv għall l żgħar zaħru medji jena ħerqan. Nisma' l opinjoni ta' dawn l-istati membri kif ukoll tal tal-NGOs, tal-imprizi zaħru medji, tal-parlamenti nazjonali u tal-industrija ta' servizzi finanzjari. Jena dort sissa disa stati membri u ħajn nibqa nitħaddet ma' iktar nilqa l-opportunità nipparteċipa anki f'avvenimenti illi forsi xi wħud minnkom tixtiequ tospitaw fl-istat membru tagħkom dwar sekuritizzazzjoni u l-direttiva tal-prospett tal-prospectus Aħna dejjem il-konsultazzjonijiet it uh, fit mal Green Paper l-uffiċjali tiegħi dejjem diskussjonijiet mal-Banek Ċentrali mal-ISA e kif ukoll mal-Awtorità Supervizori Nazzjonali ħan ipruvaw nħaffu xogħol kemm jista' jkun biex immexxu proposti leġislattivi din is-sena. Il-ħames priorità kienet li nesploraw kif nistgħu inwaslu iktar benefiċċji għas-suq waħdin li ċittadini nafu li l-Unjoni Ewropea għamlet ħafna biex saru u tifresh dawn il-benefiċċji ta' servizzi finanzjarji staħna ħelqanin naraw il-servizzi finanzjarji mill-lat tal-konsumaturi u nidentifikaw ix-xkiel li jżommu għam lura mill jibenefikaw minn kompetizzjoni aħjar, najdu aħna fil-qasam tal-marketing tal-, fondi ta' investiment transkonfinali fejn autorizzazzjoni u il-miżati ta' marketing fil varjaw ħafna aħna nafu illi ċerta prodotti huma iktar kompetitivi fi stati membri mill-li fuħrajn la stant fi xurli ċeħin ħankun qiegħed nibda konsultazzjoni sabiex ikonna stampa ċara tal-xkiel li fadal fis-suq waħdini u kif nistaw natu l-konsumaturi aċċess iktar prodotti, servizzi aħjar u prezzijiet iżjed vantaġġużi kontestazzjoni dwar is-CMU jifok aktar fuq l-investiment għal beħ l anki sabiex nerġaw niksbol fiduċja tal-investituri u pala sfida anki u responsabilta essenzjali għas settur finanzjarju. Tisħieħ tal-arfien finanzjarju rajna dawn l-aħħar snin volum kbir ta' regolamentazzjoni finanzjarja tiġi adottata f'ċirkostanzi diffiċli bil-ħin jafas intof dan il-kumitat ta' fuq sew dan. Dan tana sistema fernizbet saħħita Apparti dan naħseb li jagħmel sens naraw jekk hemm x'konsegwenzi li ma kinux pożittivi u l-effetti kumulattivi ta' dawn ir-regoli ħana nilqgħu il-rapport tagħkom u ħerqanin anki konna iżjed diskussjonijiet fil-ġin qarib mlat tal-Kommissjoni għana kun għedin naraw palma tistaw timmaġinaw il-liġijiet li għedin jiġu approvati individualment permezz tal klawzuli differenti illi jeżistu f'kważi kol biċa leġislazzjoni ħana ħadaw ħan narawhom anki mill-lat tal-istabilità tas-suq iżda mill-perspettiva tal-impjiegi u tkabbir. Nixtieq nifhem ukoll l-impatt ta' regoli u l-konsegwenzi tal-interazzjoni bejn il-bicċi differenti tal reġizazzjoni Dan ma jfissirx li riformi li tant ġilidna li jom ħan id-dubita minnom. Jina naf kam japportat il-proporzjonalità għal-bosta membri għonek ta' dan il-komitat. Jina naf kem għal kostituenti ta' komu importanti l-pigju tkabbir. Naf li għanna ħafna x diskutu Jiena ħerqan nisma' l-mistoqsijiet tagħkom mhux biss illum iżda kif ix xhur li ġejjin e, kif nkun qegħdin niġġieldu sabiex nilħu stabilità finanzjarja b'mod illi toħloq impjiegi tiġġenera tkabbir u tħeġġeġ investiment għal medda twila. Grazie ħafna l-Kommissarju Hill. Niftaħ id-dibattitu mal-ewwel għal kellima illi jixtiequ jieħdu l-kelma u l-ewwel kelliem mill-PP huwa Gumar. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi lilek, Sur Kommissarju, u tal-presentazzjoni tijak. Nil-għak għawnek, jina kon kontent ħafna, nisma l-idejat tijak, u għahna grati u koll illi int ringrazzajtna dak li għamilna ħna. Jena nishti nressa mistoqsija, forsi kemxejn ironika, u mux is-soltu tijaj Imma hemm tendenza eh, fl-Unjoni Ewropea illi meta il-proġetti l-antiki eh, siru ibsin, nibdow proġetti ximda, ximdaqqiet Unjoni ġdida fl-Unjoni għax għandna bżonn imbottatura. Illum għandna bosta għaqdiet jew u dawn l-unions kollha juru illi ma minix ix-xogħol kif supposta minna fl-Unjoni li kellna qabel Iġifiri dejjem eh, noħolqu affarijiet ġodda U dan jena najdu għax u dimna għanna ħtiġijiet gbar eh, biex nżidu mal-investiment. Naħseb illi kont kontent ħafna illi nisma li inti tennejt il-ħtiġa ta' investiment, eh, ħaġa li tassew għanna bżon. U e, diskussjoni hawnhekk hija fuq il-pjan tal-investiment, tal-bit tal-investiment fl-Unjoni Ewropea li jmorru lil-in. U dan għandu bżonn xaħġa soda fuq is-sistema finanzjarja fl-Ewropa u għalhekk inkun grat li kikun nisma' minna naħa tiegħek kif nistaw niksbu permezz tal-Unjoni tal-Kapital l-affarijiet illi ma wasalniex għalihom permezz tal-Unjoni. Ovvjament, le, ma kif? U tini mistoqsija, kif se nużaw il-proġetti l-antiki, l-istituzzjonijiet l-antiki, minix qed nitkellem hawnhekk fuq il fatti li l-Unjoni Ewropea u s-suq finanzjarju huwa dominat mill-banek, imma kif se niżguraw illi il-banek li diġà għandna illi qed jiddominaw il-, -banek, l-SMI sul kumpaniji mod ġenerali kif se niżguraw illi huma jistgħu iżidu mal-isforzi tagħhom għall-investiment fl-Ewropa. Dan qed ngħidu għax tajjeb li jkun dejat ġodda imma għandna bżonn nżguraw eh, eh, ruħna illi l-idejat ma jkunux biss ħolma u għalhekk hemm bżonn illi nipprovaw affarijiet ġodda imma niżguraw il affarijiet antiki jiġu miksuba, implementati u jkun hemm suċċess. I, um, I agree with you. Naqbel miak. Naħseb l-ewwel net bil-Unjoni tas-Swieq tal-Kapital aħna edin il-koll niprofaw niksbu ċerti affarijiet li ilna niprofaw niksbuhom, ċaqa li ħiles tal-kapital li ta' tartaruma. Imma naħseb illi biex ikonna imbotatura ġdida botatura politika, ġifiri dik illi tista' tmixru dim permezz ta' talbit politiċi, għandna bżonn naraw ċerti affarijiet u naraw jekk għandniex opportunità biex naraw x'affarijiet antiki forsi blenti ġdida. Jew għax forsi għandna sens ġdid ta' urġenza erem affarijiet li qabel kienu komplikati, issa forsi nistgħu nindirizzaw u għalhekk ħaża ħaġa loġika u ġusta li nagħmlu hekk. U għalhekk mandiċ għalfejn skuza ruħi jidirli li niprofaw namlu affarijiet li provajna namluħ fil-passat, imma forsi naħsbu noħorġu bidejat kif nista' nagħmlu affarijiet mod differenti, enerġija ġdida, impetu ġdid. Il-punt li tressa int fuq din ir-rabta bejn il-banek u is-suq tal-kapital huma marbuti ma' xulxin għandek raġun Eh, miex teddida għal eh, settur bankarju, anzi jina naħseb li jaqbdu it-fit u t-tweċiba li kelli sissa reazzjoniet li kelli l-partit interessati fis settur bankarju fis settur membri kolla waħda pozittiva. Naħseb dak li għanna bżon namlu għal dak li huwa settur bankarju huwa li nizguraw ruħna illi fċerti oqsma il-regolamenti illi għaddejna ġifir għanna eh, revizjoni ta' CRR derwaqt u l-passi li ħadna s-sissa huma proporzjonali u nistaw narawhom forsi kifat blenti ġdida u ikun hemm settur bankarju u il-swiq tal-kapital ġifiri eh, securization kun ħaġa tajba jekk nistgħu mmorru lura għal waħda trasparenti tajba għal banek u għas-swieq tal-kapital u għalhekk nasib iva jaqbdu jitfit u ma tajbin għal xurxin għandna l-appoġġ tal-Parlament tal-Istati Membri biex inkunu nistgħu nimxu l-qudiem. Grazzi. Grazzi lilek. Issa għal grupp SND Nina Ġil, grazzi ħafna eh, President l-aklura fosna u grazzi ħafna tal-appoċ tijak fuq l-MFF u jina Nixtieq ben b'saħħtu minn ħatijak biex teġġeġ li l-presidenza latvjana illi tieħu dan il-fajl fideja qed kienet iżommu lura u hemm importanti ħafna illi jaslu għal pożizzjoni tal-Kunsill fuq dan is-suġġett biex hekk inkunu nistgħu morru għal trialogu la derba jiġi votat fil-plenarja eh, x-xahar id-dieħel. Dina naqbel ukoll dak li attent fuq l-implementazzjoni u eh, li ma tantx hemm konsistenza u koerenza din hija xi ħaġa s-settu tas-servizzi bankarja tgħidli u biex jipprovaw jespandu l-operazzjonijiet tagħhom f'stati membri differenti għalhekk huwa importanti indirizzaw da kollu qabel ma mmorru għas-CMU. Issa fuq il-CMU naħseb hija ħaġa kritika wara Mejju illi nipprovaw nħaffu il-pass xiftit jowis, għax din l-idea nistaw nistennu sal-2019 biex kollox jibda jopera, fejn għanna tkabbir ekonomiku eh, minimu, eh, rata tal-qad dejjem eh, żid u għanna bżonn l-istrumenti l istrumenti tal-investiment, specialment jekk tassow ikunu ta' servizz għall smis u għall konsumaturi għanna bżon indirizzaw kwistjonijiet marbutin ma' trasparenza fuq l smis l-storja tal-kreditu tagħhom biex ikollhom iktar fiduċa, konfidenza u per eżempju l-għana kredit su reġistru tal-ICB għanda bżon jiġu estizi li stati membri kolla trasparenza importanti u kol fil-qasam ta' segretization għanna bżon standardizzazzjoni trasparenti dinja essenzjali fil-pakket ta' CMU li narfu li l-industrija finanzjarja tagħmel pressjoni biex jikolla iktar eh, kriterji ta' finanzjament eh, ħfief, ma jiva bżonn ta' iktar flessibilità fuq dawn il tiġir ta' kapital imma jrid hemm trasparenza sħiħa fuq dawn il-prodotti mod partikolari, trasparenza fuq transactions, il-riskju ta' sperit, l-inflows u id-dinamika ta' dawn il-flussi u eh, veduta dinamika ta' trasferimenti tal-flussi u mod kif nistaw forsi nżidu din trasparenzi, trasparenza hija li l-Kummissjoni tilqa suġġeriment iġi propost minn workshop fil-Parlament biex tintroduxi repozitorju tad-data dan is-suq. Dan ikun jista' reġistra kull parteċipant fis secularization u jimmonitora wkoll l-esposizzjoni u l-flussi fost il-parteċipanti ta' fuq is-suq u għalhekk kun hemm monitoraġġ eh, kontinwu eh, u jara il-bubbles li forsi jistaw jemenġu kif ukoll il-black holes. Grazzi. Um, so first of all... Uh... Mela, l-għenet. Nishti intenni l-presidenza illi Iva, nħedġeċe presidenza, Iva eksen għamelek, ekku eh, meta kont friga jena ek għamilt, u tamajt li nistaw nimxur u dim u jena silenċa intenni dan il-punt mal-presidenza Latvjana la derba jkun hemm votazzjoni. Naqbel ukoll mal-punt ġenerali tiegħek fuq l-importanza tal-implementazzjoni din hija xi ħaġa li qed nara qrib ħafna jiena nemmen il-leġislazzjoni allura hemm bżonn li wieħed jiżgura ruħu illi l-leġislazzjoni tiġi implementata mod ġust u ekwu fl-Unjoni Ewropea. Fuq is-CMU Tassow naqbel miegħek fuq l-importanza ta' l-urġenza. Jina nħoss fuq il-portafol kollu kemmu tijaj, huwa illi fejn hemm affarijiet li nista' nagħmel biex ngħin bl-investiment, bit-tkabbir, bl-impjiegi. Jiena irrid tassow eh, nagħmel dak li nista' biex nikseb ir-riżultati Din hija sfida kollettiva tagħna l-koll. Iġifieri tkabbir u l-impjiegi u għalhekk xogħli huwa illi nqum kull filgħodu u naħseb x'nista' nagħmel biex nagħti mbottatura li din l-aġenda naqbel miegħek fuq l-urġenza għalhekk għad dak li għad fuq is-CMU anke jekk hemm affarijiet li huma diffiċli u se jdumu forsi mżon xi ftit żmien biex għamlhom imma nibdew nibdaw mill-aktar fis possibbli u għalhekk bdejna reviżjoni fuq il-secretization, bdejna il-reviżjoni fuq id-direttiva jiena jiena qed nistenna bil-ħerqa illi ikun hemm eh, progress floqsma kollha fejn nista navvanzaw u jiena se nħares lejn il-kumitat għall-appoġġ naf li bħali tixtiequ l-progress Għanna din l-opportunità ta' deb u għal daqstan ta' bżon naħtfuwa. U fuq it-trasparenza naqbel fil-mija fuq l-importanza ta' trasparenza se nħares fuq il-punti l-irsaqt imma naħseb it-trasparenza strument b'saħħtu ħafna u għanna bżonn nisviluppaw iktar. Grazzi, eżis kollegi, biex nirrispetu nispettaw il-skadenzi tagħna hemm bżonn li nispettaw il-ħames minuti u da ma u da ma jfissirx tet minuti għal mistoqsijiet u żewġ minuti għal tweġiba. Issa Kay Wheeler. Grazzi ħafna President u grazzi ħafna Lord Hill. Billi ħdimna ħafna fuq din il-leġislazzjoni tal-aħħar mandat, naħseb jiena waħda mill-miri għal daw il-parteċipanti tal-parti interessati li ġew jitkellmu miegħi fuq dawn il-proġetti. U għalhekk dawn kienu xi ftit xhur ta' ħafna xogħol għax nies ġew jitkellmu fuq il-prodotti innovattivi li jaraw bħala parti ta' Unjoni tas-swieq tal-Kapital. Imma huma jitkellmu Eh, fuq il-vizjoni umbat fuq ċerti aspetti tal-MIFID jew CSDR u xi leġislazzjoni tal-level 2 u kif jistgħu jiġu interpretati tal-mod maniera il-CMU qatt ma jopera. U għalhekk fid-dawl tal-konversazzjonijiet li kellna illum mal-tim tan negozjar tal-Kummissjoni tal-Esma nixtieq niċċara aspett fid-dawl ukoll tal kument fuq it-trasparenza jiena nappoġġa ħafna trasparenza imma għandi tħassib kbir u fuq il-suq ta' titli Ewropew. Meta diskutejna dan tip ta' suq, konna nafu l-istati il-suq tant likwidu tal-Istati Uniti illi huma setaw eh, jużaw sistema tagħhom biss għat trasparenza post-trade, post-kummerċ u eh, fasa limitata ta' titli sissa il-mifid ta' livelli wieħed kienet juffoka fuq dan l-aspett u kien ovvju li kellna bżonn naraw ukoll il-corporate bond sovrani fl-Europa minħabba kima fraġili s-swieq tagħna, referenza speċifika b'bosta tal mifid illi l-ezma u oħrajn kellhom jikkonsidraw jekk il-parteċipanti tas-suq kienu eh, tal-imnut jew tal-grossa għal daqstant kien hemm bżonn ta' din id-distinzjoni skont il-livell u poġġejna daħħanna ħafna kriterji fuq karatteristiċi differenti wkoll kif ukoll strumenti mhux ta' ekwità u għalhekk mistoqsija tiegħi llum inti taqbel miegħi fuq forsi l-intervent illi jgħat iktar taħsara imħabba id-divulgazzjoni tal-prezz tal-swiq tat-titli u inti fiduċjus illi it-tim tijak fil-komissjoni se jkunu jaswa jaswar kalibrazzjoni b'mod kostruttiv biex hekk itejbu u mhux eh, jagħmlu ħsara l-iswieq tagħna. Well, I think the, the, uh, your, your question goes to... Grazzi ħafna. Il-mistoqsija tijak tmur fil-qalba tal-isfida ġenerali li għandi dimi u s-servizzi ti għandhom u demom fuq kif nistaw nsibu bilanċ, kal kalibrazzjoni, bilanċ bejn ġestjoni ta' riskju u wieħed jipprova jagħmelek e, eh, mingħajr ma e, jew irazzan it-tkabbir di xi ħaġa li jiena konxa tagħha. Meta nara s-CMU b'mod ġenerali u l-implementazzjoni tal-livell 2 fuq Eh, miżuri eżistenti b'mod partikolari, u għalek jiena naħseb illi it-trasparenza illi il mifit daħlet importanti nil-qawa għanda bżon tkun kalibrata sow għal miżuri ta' implementazzjoni għax ma rridux illi nkunu taħsara l-likwidità ta' swieq finanzjari Ovvjament jiena m'għandix xewqa illi namel xi għall-operat tas-swieq tat-titli u naf din hija kwistjoni illi int kontattiva ħafna u hemm oħrajn li huma mħasbin fuqha. L-ezma kif fuq qed tara l-affarijiet qed taħdem fuq dawn il-punti, punti minnek u minn oħrajn, u jina fiduċus illi huma u servizzi tiegħi se jsibu soluzzjoni tajba. Imma ovvjament hemm bżonn naraw l-affarijiet bir-reqqa ħafna biex naslu għal kalibrazzjoni tkun waħda tajba. Grazzi ħafna għall-alde Pita Jacek. Grazzi, President. Kommissarju. Jina u koll nishtiq l kem napprezza l-klim tijak fuq il kbar tal-fondi tas-swieq tal-flus. U jiena nitkellem fuq li BRD. Reċentement smajna illi id-Daily Telegraph per eżempju għal illi il-Greċa isa bomba fl-Europa u dinja kasta ta' u kol tal-Austria u l-falliment ta' Bank eh, Dem, provinċa ta' Karintja garantit sa' 10 biljun euro. Imma l-Austria u kol għanda liġi speċjali tajt li l-garanzija tal-Istat jistaw ikunu eh, ikunu nulli u għalek Jekk huwa determinati li l-garanzija tibqa' dan jimmina r-rekupru tal-bank u d-direttiva u l-prinċipju tad-direttiva tal riżoluzzjoni l kodituri hemm son jieħdu t-telf qabel il-kontribwenti. Il-Kummissjoni konsidrat dan il-każ u int taqbel illi dan huwa test għall BRD u li ma effett jista' ikollu mod leġislattiv jekk il-garanzija tibqa tikkonsidra illi temenda li BRD. Grazzi. Well, thank you for raising. the. Grazzi ħafna il-ressaq din mistoqsija kif kontet najt fuq li BRD mod ġenerali jiena ħirqan illi namlu progress biex nizguraw illi kunem trasposizjoni tajba il-pozizjoni ġenerali tija hija fid-dawl tal-riformi li kien hemm fl-aħħar mandat is-sistema mod kollettiv issa b'saħħtu iżjed milli kien qabel. U f'dan il-każ speċifiku li semmejt int huwa każ komplikat u jinvolvi taħlita ta' regoli ġodda u antiki u naħseb dan huwa il-każ hemm bżonn inkunu franki li perjodu ta' transizzjoni minn prejn sistema għall oħra dejjem jagħti lok għal xi tip ta' kwistjonijiet komplikati. Ovvjament, biex nwieġeb il-mistoqsija tiegħek xedin jagħmlu servizzi tiegħi huma fil-kuntatt qrib ħafna mal-awtoritajiet Awstrijaki fuq dan il-każ. M'għandniex l-informazzjoni kollha biex natu tweġibit ċerta autorita, imma mill-valutazzjoni preliminari nistgħu ngħidu illi l-applikazzjoni ta' LBRD l e austriamet fl-ewwel ta' Marzu għal e kienet ġustifikata. U għalhekk naħseb dinja s-sitwazzjoni ir-regoli eh, qed eh, jieħdu l-eruq ma nistawx forsi nikkonkludu li hemm bidliet għalissa nabżon naraw l-affarijiet mill-qrib ma nistax ngħid dan il-każ huwa wieħed faċli, imma jekk hemm xi elementi fuq it-tieni parti tal-mistoqsija fuq l-impatt tal-bejlin fuq il-banek Ġermaniżi mod partikolari din hija xi ħaġa illi l-Kummissjoni tindirizza jekk jiġu ehm, mresqa. Grazzi ħafna. Issa għal Miguel Biegas. Karatter mais geral, outra mais específica. Grazie ħafna. Għandi xiftit eh, kummenti minna ħatijaj, xiftit minnom u ma eh, kommenti ġenerali. Inti taħseb il-jekwa possibli tista' tgħidilna daqsxejn iktar fuq il-distinzjoni eh, eh, bej l-ispekulazzjoni l-attività finanzjarja din kienet meqjusa bħala kwistjoni importanti ħafna. L-Unjoni Bankarja inħolqot f'realtà differenti fejn aħna qegħdin naraw illi għandna ċertu istituzzjonijiet li huma kbar wis sabiex ifallu U aħna fil-fatt għanna font ta' kapitalizzazzjoni mill-ġdid illi nixtieq insaqsi dan huwa biżejjed sabiex nagħmlu tajjeb għad-dannu tal-kriżi kriżi finanzjarja mekanizmu ta' supervizjoni dan jista' ipoġġi taħt ehm, dawl dubjus l-istituzzjonijiet li għandna l-politika monetarja flimkien ma' supervizjoni dawn huma effettivu l-aħħar mistoqsija dwar ir-rating agencies Standard and Poor fil-faddan l-aħħar kienet ikkundanata kien hemm kien hemm xi għal xi 11.4 biljun eh, dollaru minħabba li daħqet bil-investituri. U xinejdu għallura fuq aġenziji bħal daw minħabba illi dan wasal għal ċertu danni f'dak li għandu xieqsam għal credit rating ta' din l-aġenzija, grazzi. Well, on your, um, in, in reverse order, on credit ratings. Uh... Mela ħanibda billi nitkellem fuq credit ratings, l-ħar punt tijak. Hemm rapport dwar l-ewwel nofs ta' din is-sena fuq il-credit rating agencies. Ġifieri xi ftit mill-punti li semmejt inti nista' niddiskutu f'dan il-kuntest. Apparti minn hekk, l-ewwel punt dwar l-istat tas settur bankarju u l-kapitalizzazzjoni. Jiena tal-opinjoni li aħna ninsabu f'pożizzjoni ħafna iktar stabbli milli konna fiha eh, qabel. Naħseb l-evalwazzjoni tal-CRAs uriet rrit illi aħna nsawu f'din is-sitwazzjoni din hija viżjoni li appoġġjata minn ħafna eh, istituzzjonijiet, ġifieri importanti li l-fond ta' riżoluzzjoni sa jkun b'saħħtu jibda jħallas ħalli bekk ikun hemm iktar ukoll saħħa anke f'dak il-qasam issa dwar il-punti aktar indipendenza. Naħseb li l-indipendenza hija xi ħaġa importanti ħafna U naħseb li l-mod ta' kif l-SSM kien stabilit, naħseb li verament jista' jagħti ċertu indipendenza operattiva. U naħseb li dan huwa wkoll li ġustifikat bil-mod ta' kif aħna qegħdin nippruvaw insolvu l-affarijiet, pereżempju l-kwalità tan-nies li aħna sa sabiex jaħdmu fuq l-SRB, Single Resolution Board, qed jagħmlu xogħol importanti illi għandu jitlesta sa jannar. Liġej? U naturalment huma qegħdin jarfu kemm hija importanti din il-biċċa xogħol u mexxin qudiem b'din il-biċċa xogħol. Grazzi ħafna. Iva naqblu bil-fat illi l-SMIs mux et jamlu din il-ħagġa u allura aħna naħsbu illi minħabba l-opportunitajiet ta' din jaqsu l-gvernijiet mhumx qed jieħdu impensa biex jissostnu il-perspettivi ekonomiċi għal-ġejjen. Ġifiri naħseb li importanti li konna dan it-tip ta' intervent għalli nejnu l-SMEs. Ġifiri aħna naħsbu li s-sistema bankarja mx tati eh, l-appoċ dan kollu iżda aħna naħsbu li fil-fatt dan għandu x'jaqsam mad-distorzjoni tal-kapital. tal kapital dak għandu xaqsam anka per eżempju ma' securitization u derivativi tal-banek, ġifiri aħna rridu naraw illi li tkun hemm regolamentazzjoni qawwija tal-banek, u naraw illi jkunu f'pożizzjoni aħjar sabiex nilqaw il-pożizzjonijiet tal-banek. Jiena naħseb illi fil-fatt hawnhekk qegħdin nilqaw il tiġijiet tal-kumpaniji żgħar u ħaġa oħra li hija importanti ħafna għal-banek hija l-analiżi ta' dan kollu dan fil-fatt huwa marbut mal-pożizzjoni tal-konsumatur. U jina l-ura nishtiq niprezentalkom xiftit idejat u nitlobkom l-opinjoni ta'kom. L-għanna t-ridu nifukaw il-banek tar retail fuq il-dak li jisir relationship banking għalli bekk aħna jkonna semmis produttivi kemm jista' jkun apparti minn hekk aħna nixtiequ nappoġġaw il-diversità tal-modelli tal-assi tal-komunità u aħna naħsbu li dan bla dubju ta' xejn jista' jiżgura li jkun hemm iktar responsabilità. Nixtiequ nisqu fuq il-fatt li l-banek iridu jagħtu iktar pariri lill-SMEs sabiex jitfgħu iktar fondu risorsi fis-suq kapitali dan jista' ukoll jipprovdi iktar informazzjoni lill-SMEs sa' kif intom semmejtu fil- fil-dokument ta'kom, u parti minnek aħna nixtiequ li konna inċentivi ikbar għal dawn il-proġetti ħalli konna titjib fil-ħajja ta' ċittadini li huma iktar intensivi u minħabba natura tagħhom għandhom riski li jkun diffiċli identifikawhom fuq livell lokali. Sensible answer is I think is is if there are particular ideas that you'd like to um, explore rather than Jekk hemm xi idea toħrajn illi aħna nistgħu nanalizzaw forsi aħjar jekk ikonna konverzazzjoni separata fuq dak li qed issemmi ħalli naraw eżattament liema minn dawn li qed issemmi jista' jkun iktar xieraq bħala azzjoni li għandna neħdu issa dak li jiena nixtieq illi nilħaq permezz tal-Unjoni tal-Kapital hija li konna kemm jista' jkun sorsi ta' finanzjament diversifikati, kuna din l-ekosistema id-diversifikata ta' finanzjament. U veru li fċertu partijiet il-raftiet nazzjonali u l-kumpanije fil-fat għedin jiġbru fus li għandhom bżon, iżda jena. Jilqatni ħafna dan il-punt fejn ikonna l-iktar l-inqas anzi żviluppati, l-inqas ta' kapital żviluppati li dawn il-pajjiżi għandhom opinjoni pożittiva ħafna fuq l-idea u l-proposta li kollhom dan is-sors diversifikat tal-kapital. Il-problema hija li meta titfa' kollox f'offa waħda ikun jista' ikun jista' li jkollok wis dipendenza fuq il-fondi mill-banek u jekk ikun hemm xi tip ta' restrizzjoni fuq dan il-fondi li ħarġin mill-bank, dan ħajkollu effett disproporzjonat fuq l-ekonomija tiegħek u allura dan naħsbu li hija xi ħaġa li bdiet kienet qed tiġri l-ekonomija Ewropea f'dan l-aħħar ftit snin ġifieri jiena. Nixtieq li kemm jista' jkun inferxu s-sorsi ta' fondi illi il-kumpaniji jista' jkollhom aċċess għalihom fl-istadji differenti tal-iżvilupp tal-kumpaniji waħda mill-affarijiet li aħna għandna hija fil-fatt illi konna ħafna minn daw il-kumpaniji illi mbagħad imorru qudiem l-autoritajiet u l-sorsi ta' fondi tal-Istati Uniti għall-iktar finanzjament u meta mmorru iktar l-Istati Uniti minħabba li għandhom iktar possibiltajiet ta' finanzjament li jridu nkunu iktar flessibbli fil-mod ta' kif aħna nfasslu eh, dan il-possibiltajiet ta' investiment importanti li investu anke fl-infrastruttura din waħda mill-affarijiet li aħna qed nippruvaw nżommu f'moħħna, grazzi. Ninsisti ma' iżis kollegi ħalli ma dumux eh, iktar minn 3 minuti biex nistaqsu mistoqsija tagħkom. Iva, għandi zewġ mistoqsijiet tal-Kummissarju. L-ewwel mistoqsija ġenerali hija fuq eh, eh, l-Unjoni tal-Kapitali ehm, Ewropea. Inti għadek kemm preżentajt il-Green Paper u preżentajt ukoll dawk l-affarijiet li kont qed tikkonsidraw dawn huma ħsibijiet dwar il-fatt illi din il-proposta għandha tagħti vantaġġ U tejn il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju li huma parti importanti ħafna mill-settur produttiv tal-Ewropa. Dubju kbir li għandi jiena u li naħseb li huwa ta' problema kif intom ħa taqdu l-interessi tal-sistema l-kbira finanzjari, tal-istituzzjoni tal-gbar finanzjari ma dawk l-ħtiġijiet tal smi Jiena naħseb li ħajkun diffiċli li aħna naraw li nissodisfaw iż-żewġ tip ta' kumpanini u kif ħanaraw li konna iktar finanzjament tal-ekonomija reali din hija problema qed nisparizzaw bħalissa. Nixtaqt inkun naf jiena b'mod konkret x'inhuma l-proposti tal-Kummissjoni dwar dan il-punt. It-tieni mistoqsija dwar il-mistoqsija li saqsitek kieta bank fuq l-IRB jekk kif qal il-kollega dan jista' jkun simili għal BRRD iżda jista' jkun illi l-effetti tal-BRRD ma jkunux biżejjed sabiex jgħinuna nerbu l-problemi li għanna bħalissa fis-sistema bankarja Ewropea. Il-problema tal-BRRD hija illi ħadd taħdem fuq l-effetti u mhux fuq il-kawża ta' kriżi sistemika. Aħna għandna bosta esperti li jgħidu pereżempju li bank żgħar bħala l-Padrija u eh, banek oħrajn jistgħu wkoll jinfluwenzaw pereżempju fuq eh, il-livell ta' profit tas sistema Ġermaniża. Ma taħsbux li li BSR jista' tkun iktar qalbina kemm fuq il-livell tal-Kunsil ħalli bekk toħroġ verament bi proposta sabiex nifirdu l-affarijiet ħalli jkollna sistema bankarja li tkun verament ifukata fuq l-ekonomija reali. Grazzi. Iva, fuq din il-firda li jtissemmi inti, il-komitat, dan il-komitat, ilu jenalizza din il-kwistjoni eh, dwar il-fondi ta' riforma strutturali, ħafna niktar mill-qrib mill-li għamlu l-istituzzjoni toħra fl-Europa, l-ura jena naħseb li l-proposti dwar dan il-punt li huma proposti li żgur ħajjnuna sabiex niprovdu daqsxejn seta zoħrajn naħseb li verament għanna bżon dan kollu, għalek jena naħseb li dawn proposti għanna meċxom il-qoddim u għanna nipruvaw kem jista jkun jikonna rizoluzzjoni dwar dan kollu, għanna bżonnom dawn il-passi dwar il-BRRD fuq level ġenerali jekk ifettilkom naħseb li fil-fat għadu kmini Irridu naraw li dan ħajkun implementat bisħieħ fl-Unjoni Ewropea, iżda jiena ninsab ċerċ li hekk kif dejjem jiġri fl-Unjoni Ewropea aħna nevalwaw il-miżuri meta nkun qed nitroduċuhom u naraw li daw verament ħajnuna naslu għal dak li wedna li ħanaslu għalih permezz daw il-miżuri, issa fuq il-fondi u l-SMEs L-approċ tiegħi l-iktar bażiku huwa illi nipprova nanalizza u nikkonsidra numru ta' kwistjonijiet li bħalissa qegħdin ixxeklu l-aċċess tal-finanzjament ta' dawn l-SMEs. Il-finanzjament li tant għandhom bżonn biex jibqgħu jikbru ġifieri ma nasibx nista' nintik tweġiba waħda tweġiba torbot ma l-mod ta' kif nista' jkollna kapital Eh, industrija tal-venture capital iktar sviluppata fl-Ewropa u l-mod ta' kif aħna nistgħu insaħħu iktar l-industrija tal-private placement Ewropea. U dwar il-mod ta' kif ħajkun infassal dan is-settur ħalli bekk inħeġġu iktar investiment fil-kumpaniji żgħar jiena naqbel illi sakemm huma ma jistawx jiftemu fuq ir-riskju sakemm ma jkollhomx iktar problemi fuq il-kumpanija mhux ħajkollhom eh, daqshekk eh, problemi. Aħna rridu naraw kif jista' jkollna aktar informazzjoni sa kreditu dwar il-kreditu ħalli l-kumpaniji jkunu jafu fuq xiex jinvestu. Jien naħseb li hawnhekk mhux biss rridu nitkellmu fuq il-fondi ta' l-SMEs, aħna rridu naraw li kunem diversifikazzjoni ta' sorsi tal-fondi għall-investiment fit-tul u għall-infrastruttura. li nasib li din xi ħaġa tajba l-ekonomija Ewropea. Grazzi ħafna Barbara Kafeles. Grazzi ħafna sur President Iva Lord Hill, inti xi lu ilu inti il-Green Paper f'dan il-Kumitat inti qed li permezz ta' din il-Green Paper inti beħsibek tevita il-problemi li għanna bħalissa fil-suq tal-kapitalu u għahna nħol u iktar opportunitajiet ta' xogħol, iktar opportunitajiet ta' investiment. Aħna diġa għedna illi itfaddi l-austerità tkabbir ekonomiku l-investiment għandhom jimxu id ta' Parti minna kien għan nishtiq nirreverja żewġanijiet msemmijin fil-Green Paper ġifi l-aċċess għal sorti finanzjari tal-SMI e, su inti diġa il-venture capital huwa suġġett importanti ħafna. U allura jiena naħseb illi nixtieq nġbitlek l-attenzjoni r-rapport Ernst Young fuq il-Venture Capital Markets illi għedin jaraw li iktar minn 86 biljun eh, dollaru kienu investiti fil-proġetti ta' Venture Capital, iktar minn 60% kienu fil Silicon Valley, 80% fil-ċina u 12% bis fl-Europa. L-mistoqsija tiegħi din li ma miżuri intaħat implementa ħalli tara li s-suq tal-Venture Capital fl-Europa jista' jissaħħa. Grazie.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 illi din il-ħagġa il-kumpanija timorru anzi barra mill-Ewropa sabiex iġibu l-finanzjament. Ma nafx kemm din hija xi ħaġa pożittiva sa dwar konsultazzjoni dwar il-Green Paper. Naħseb li rridu ngħidu lill-maġġoranza tan-nies kemm jista' jkun li anka l-nies ta' soċjetà ċivili li jridu jagħtuna wkoll idea tagħhom u l-kontribuzzjoni tagħhom fuq dak li għandna nagħmlu, ġifieri jekk hemm xi xkiel li nistgħu nerbu x'tib ta' passi aħna nistgħu nieħdu naħseb li fl-aħħar mandat aħna ħaresna li eh, l-Jusef fil-fatt u li Beka li kienu introdotti dawn kienu miżuri importanti U rridu naraw jekk dawn l-affarijiet u miex eh, ħa jgħiduna naraw il fond ta' intrapriża soċjali li kun kemm jista' jkun attrenti. Iżda jiena lesta għas suġġerimenti u rakkomandazzjonijiet ta' kif nistgħu niżviluppaw dawn il-miżuri. Grazzi ħafna, dan u taħibna. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena kuntenta ħafna li intom qed tieħdu bis-serjetà dawn it-tliet pilastri tal l-Unjoni tal-Kapital, ġifir mhux biss tifoka fuq il-pilastru tal-intermedjarji, iżda anke dwar dawk li jipprovdu il-fondi, il-mistoqsija tiegħi hija din. Inti taħseb illi tista' tara b'mod ċar x'tistgħu tagħmlu ħalli tattivaw it-tfaddil ħalli dawn ma jkunux qegħdin joħorġu barra wkoll ħalli bekk niġbdu daw l-affarijiet ukoll. Inti llum semmejt din il-literacy finanzjarja tal-poplu tagħna li din hija xi ħaġa importanti iżda taħsbu li tistgħu taħdmu bil-regolament jew inkella għandkom tużaw il-forzi tas-suq jew nkella xi tip ta' promozzjoni ta' prattiċi tajbin Intom taħsbuħu li hemm dan il-mod ta' kif aħna nistgħu nieħdu azzjoni illi jitbiet mir regolament jew forsi tistgħu taraw li għandkom xi riskju illi jkun hemm it-tfaddil qed jinfred mis-suq tal-kapital għandna riskju kbir għal dan kollu. U l-mistoqsijatijiet ni wahda hija fuq l-FTT. Ħabba l inti ma semmejtix din ta' xażajn naħseb li fil kuntest tas finanzjari jiġini f'moħħi l-FTT inti tkellem fuq l-flussi tal-kapital. Inti x'taħseb allura dwar l-FTT? L-FTT kienet imħejjija situazzjoni kompletament differenti fuq il-livell internazzjonali kif ukoll fuq il-livell Ewropew ma taħsbux li l-Kummissjoni tista' tintervjeni wkoll. Tistgħu tagħmlu xi ħaġa fuq din. Well, thank you. Um, I think first of all... Grazie um, Grazzi ħafna naħseb illi ewwel net il-kwistjoni li għandha x'taqsam ma' regolamenti l-aħjar tip ta' prassi possibbli fl-opinjoni tiegħi jekk aħna rridu nagħmlu leġiżlazzjoni fil-qafas ta' securitization jew inkella jekk irridu nbidlu d-direttiva tal-prospectus imbagħad għandna nagħmlu hekk iżda jekk aħna għandna nieħu r-riżultati mingħajr leġiżlazzjoni ġifieri billi naqsmu l-esperjenzi bejnietna jew inizjattivi oħrajn li din jittieħdu fuq il-private placement jiena nista' ngħid li jiena favur din ukoll minħabba illi t-tul ta' żmien illi aħna nieħdu sabiex nimplementaw dan kollu jista' jkun perdu ta' żmien twilu, u norbat ma' dak li għalet nina għil dwar l-urġenza ġifieri jekk aħna jista' jirnexxilna nagħmlu ħafna affarijiet qasam partikolari. Naħseb li nista' nappoġġa dan kollu, naħseb li fuq livell ġenerali meta eh, ħanaslu sabiex nistabilixxu il-passi li jmiss. Naħseb illi jista' jkun possibbli illi ħajkonna taħlita ta' miżur leġislattivi u anka dawk li mhumiex leġislattivi. Approċċ mħalla tiġifieri. Issa dwar it-tfaddil. Jiena nixtieq illi naħorġu jkollna fidejna numru ta' miżuri li jistamlu aktar possibbli, aktar faċli sabiex nizviluppaw s-sfiq tal-kapitali kbar fl-Europa, s-sfiq tal-kapitali kunu attrajenti għall-investiment. Kulħadd għandu bżon jinvesti anka għal-qoddim, bħala fond ta' pensjoni isu, importanti illi nqisu din il-bidla demografika ħalli kulħadd ikun jista' jfaddal għal-qoddim. U dawn il-kumpaniji ma dawk illi fil-fat għandhom jinvestu u ma stess u sabiex ikonna din, din faċilitazzjoni tal-investiment aħna rrid ikonna fiq ta' eh, kapitali jkunu iktar saħitom u regolati issa fuq l-FTT fuq taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji il-Kummissarju Moskovici hija timmexxi xogħol f'dan qasam jiena personalment dejjem kont tal-opinjoni din hija kwistjoni illi għandha tkun indirizzata f'kuntest iktar globali minħabba li aħna qegħdin ngħixu f'dinja kompetittiva illi kollox huwa marbut ma' kollox. Rridu nkunu konxi ta' dan il-fatt, apparti minn hekk il-rwol ta' kummissjoni għandu għandha tagħti eh, l-opportunità lil dawk l-istati membri jixtiequ jmorru lil minn dak li għandna s'issa, is-Sur Moskoviċi qiegħed jgħid li aħna nixtiequ li jkollna ftehim li huwa realistiku u ambizzjuż Fis-sessin jiena mill-pożizzjoni tiegħi nixtieq ngħid li l-indikazzjonijiet tal-FTT u l-kontribuzzjoni li tista' tagħti għall-FTT għandhom jitqisu ħalli naraw aħna kif nistgħu navanzu fuq din l-idea. Thank you. Hug Baye. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur. Grazie Président. President, Sur Kommissarju. Kif tafu reċentement li sibi introduċiet qualitative easing u kienem ħaġa fl-istampa li kienem riskju għal stabilità finanzjarju u inti responsabla stabilità finanzjarju inkunna fil-parir tijak fuq dan il-mizuri minnaħa tal-ECB u jekk eh, taqbilx Bad fuq l-Unjoni ta' Swieq tal-Kapital biex noħorġu mill istaċna tal-nqas ta' investiment biex ikun hemm iktar aċċess ġifieri tal-SMEs għal finanzjament kif attint ta' spiss. Imma naħseb ukoll jekk irridu napoġġaw iktar l-ekonomija reali kif attint napoġġawha mill fuq medda twila ta' żmien għandna bżonn nħeġġu l-investiment u l-kapital privat u l-investiment pubbliku produttiv u nafu f'kull stat membru għal dak li huwa il-partnerjat bejn is-settur privatu pubbliku hemm distinzjonijiet kbar u hemm il-garanziji differenti u għalhekk hemm impatt dirett fuq dan il-swieq fa' dawn is-swieq tal-kapital. Ġifieri inti għandek xi miżura orizzontali f'moħħok eh, li joqtu l-istati membri kollha u tafu wkoll diġà tkellimna ħafna l-Unjoni tas swieq tal-Kapital u koll jaddim mill-Securitization u għalek natu ċittadini l-intraprizi eh, fiduċa għandhom biza illi jgħaw eh, fil-sara li konna nafu xiftit sinilu u għalek biex jopera sow din sistema hemm bżonn li s-swieq jħossuhom eh, fiduċjużi U għalhekk kif tista' tiżgurawna llum u l-Ewropej kollha li inti għandek l-elementi f'idejk biex se jkun biex tkun tista' tilqa' għal teddida bħal din u mhux naqgħu fl-istess nasab bħal passat. Grazzi. Well, to take um, securitization. Mela, għan indirizza l-punt ta' sekuritizzazzjoni l-ewwel. Huwa importanti ħafna Ek kif nkunu qed niżviluppaw ir-raġunar tagħna bekk għaddejn il-konsultazzjonijiet fuq dan is-suġġett. Aħna konxi ta' dak li ġara preċedentement u l-aħħar ħaġa li rridu. U dan jinkludi lili. U illi nerġaw morru lura l-problemi li kellna. Il-kol nafu illi is-sekurizzazzjoni li kellna qabel kienet problema ma rridux immorru għaliha. Irridu morru lura b'mod li jagħmel sens għal securitization illi hija sempliċi u trasparenti u standardizzata. il-Bank Central Ewropew, il-Bank of England, IOSCO u kol, ħasbu dwar din il-possibilità u jappoġġaw l-idea. U mumiex organizzazzjonijiet illi ikunu jriduna nieħdu xi tip ta' riski. Irridu nieħdu kollox pass pass, rridu namlu l konsultazzjoni tagħna mill-industrija. Hemm konsultazzjoni ta' tliet xhur u nħorġu bi proposti. Wieħed mill-għanijiet u li nżidu l-finanzjament tal-imprizi dar medji u dan huwa parti anke minn dak li kien inkluż fil-Green Paper li nesploraw possibiltajiet ta' kif jirnexxina nilħu dan b'mod ta' kif it-tejjiba permezz ta' securitization biex issir iżjed attrajenti jew li ssir rekwiżiti għall insurers dawn il-miżuri jekk imbagħad ikunu tajbin ikun jistgħu japplukaw għall-Unjoni Ewropea kollha. Dwar il-quantitative easing u l-istat tal-ekonomija. Pala parti responsabilità tiegħi fir rigward responsabilità finanzjarja, irridu nkunu konxi kemm ta' riski makro prudenzjali kif ukoll ta' dawk mikro prudenzjali u fil-fatt aħna tnejn natu każ Dak tal-ewwel indirizzawhom permezz tal-ISRB u għanna għal din is-sena l-esplorazzjoni tal-arranġamenti biex naraw jekk jistgħu xisiru bidliet lilhom. Iżda fuq nota ġenerali żgur illi rridu inżommu għajnejna miftuħin. Naħseb illi dan huwa xi li forsi ħajkun jagħti jagħmel anki sur dragi mill-Bank Ċentrali Ewropew. Brian Hayes. Mr. Hayes. Uh, thank, thank you, President. And can, can I... Grazie, Sir President. Nil-qal il-Kommissarju Hill għal-darbohra ġewwa ikon u nifraħlu li zar diġa disa stati membri nix ringrazzja lilu l-portafol tiegħu illi jmuru jisma' l-min għandu interess fis servizzi finanzjari li konsumaturi li partijiet interessati naħseb li dan u appunta tluq teb ħafna l-mistoqsija tiegħi li indirizza lilu torbot ma titeb naħseb illi illum nista' nistaqsik dwar il- Kumment li għamilt fil-25 ta' frar fejn inti tkellem dwar l-stat attwali tan negozjati. Naħseb hemm differenza bejn il-kooperazzjoni minn naħal waħda li torbot ma' dialogu informali u l-lob bejn l-Istati Uniti u l-Amerika u il regoli komuni minn naħal oħra. Tista tajd torbot illum il-komitet tiegħek ma' dak li kont tajt fi frar xir t-provat tipprova tilħaq. Naħseb ikun diżastruż jekk ma jkunx hemm kapitlu finanzjarju imlaħħam ġewwa TTIP għandna nippruvaw nindirizzaw ta' mill-inqas biex ikonna ftehim bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea fuq servizzi finanzjari. Naf l-Istati Uniti ma jablux ma' regolamentazzjoni fejn ikollok regoli joddu l-istess għal kulħadd fid-dinja jista' jista' xi forsi xaġa simri għal Eosko li applika il-money market reform torbot ukoll fejn qegħdin minn qoddim u sal-aħħar ta' April forsi nkunu konkludejna xi ħaġa u l-Istati Uniti diġà imxew fl-aħħar fl-Ulju li għadda f'din id-direzzjoni. Sadajt għanna fejn tasab li ħajkunu negozjati bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea fuq dan is-suġġett grat. Well, first of all, thank you for your um, general remarks and for um, the point about. Grazie tal-kommenti tijak u tal-punt dwar l-stati membri. Nasa pujfa, huwa importanti illi fir-wol tiegħi ta' kummissarju illi nisma' mill-konsumaturi mill-organizzazzjonijiet u anke minn min jaħdem fis-settur tas servizzi finanzjari. Jamal sens li nkunu nafu biex naraw eżattament l-opinjoni ta' x'inhi. Forsi għandi opinjoni differenti minn dik ta' dinja s servizzi finanzjarji, iżda ma nasibx tista' leġisla bla ma tisma' min jaħdem fis-settur dwar TTIP u l-Istati Uniti fejn insabu. Nasab tajta sira tajba il-mira tagħna fil-ħidma fuq kooperazzjoni ola fis servizzi finanzjari li tiddaħħal fit-TTIP, edha jemmil għaliex il-servizzi finanzjari tant huma industrija b'regolamentazzjoni vasta illi huwa anki mezz dan ta' kif tikkontrolla l-aċċess tas-suq għal dastan donnu għandna ftehim tas-suq illi ma jinkludix dan l-element tkun opportunità mitlufa għall istati Uniti u l-Amerika illi għadhom l bicċa kbira ta' servizzi finanzjari li kunu din jaħdmu fl-imkien fuq setting standardizzat hija alternativa li tagħmel sens. L għanta dak li din ippruvaw nagħmlu u titjib tal-kooperazzjoni għal l-applikazzjoni ta' regoli illi jorġu mill-standards globali il biċa kbira di musta problema, iżda fuq ċerta punti palma u għal kasta ta' CCPs, mux dejjem tajjeb u il-fora regolatori huma kemm xejn informali u mhumiex qegħdin jagħtu il-livell u serjetà illi għandu jkollok dan huwa l-messaġġ illi kont jgħat nara fl-Istati Uniti, kont nipprova resta fl-Istati Uniti. Iżda din hija kwistjoni sensittiva ħafna politikament. Aħna irridu nippruvaw din niċċarawha. U Unkunu ċerti u konkreti fuqa. L-Onorevoli Fernand. Muchas gracias, Presidente. Seħafna President, nil għaka mawnek, eh, Komissarju. Jena għandi tlet mistoqsijiet u nittama illi eh, mandum ħafna. L-ewel net, għamel referenza mhux tant fuq il-proġett tal-Unjoni tas-Swieq tal-Kapital imma il-problemi li għandhom iċ-ċittadini li aħna hawnhekk id-deputati ovvjament rappreżentawhom biex ikunu jistgħu jħallsu fil-banek, eh, pereżempju d-diffikultajiet li għandna biex niftħu kont il-bank fejn maħniex residenti dawn huma l-affarijiet sar illi għandna bżonn intejbuhom biex hekk laqda monetarja tas-sow laqda finanzjarja tkun waħda ta' konvenjenza għanna bżon nirreflettu fuq dan. Issa fuq dak li huwa l-Green eh, Book għandi mistoqsija. Eh, dan il-Green Book jixti eh, jifresh din il fisha ta' prodotti ovvjament. U apparti il-kanal tal-Banek, wieħed iċifet tradizzjonali, dan il-Green Book ukoll jitkellem fuq il ħtiċa li kunem hemm armonizzazzjoni tas-sistemi tat-taxxa il-regoli tal-kontabilità, per eżempju il-liċi ta' insolvenza fi Spanja f'pajjiżi per eżempju għandha ħafna difetti. U għalhekk il-kwissjoni illi hemm bżonn narmonizzaw il-qafas biex ikonna fluss efficienti tal-kapitali, jiena nsaqsi li huma l-mezzi kif jiġifieri nkunu nistgħu navvanzaw u meta nikonsidraw u koll dak l-impenn li ħa il-President Juncker biex jarmonizza u koll sistema ta' taxxa anki għal dak li huma il-swieq tal-kapitali. L-aħħar mistoqsija issa, kif int tista' tagħti kunċett li l-laqda tal-Unjon Bankarja mal-Unjoni tas-swieq tal-kapital għax mhux il-pajjiżi kollha li qegħdin se tkunu f'din l-Unjoni Bankarja mux li stati membri illi se jkunu fl-unjoni tal-kapitali huma fl-unjoni tal-banek. U għalek dawn iż-żewġ unjonijiet, dawn iż-żewġ għaqdiet eh, forsi hemm rabta wkoll mal-pajjiżi eh, tal-żona euro għalhekk din ir-rabta bżonn tkun waħda b'saħħitha ħafna. Um, on, well, on your, your last point. Uh, mela dwar l-aħħar punt il-rabta li hemm l-għanet biex nibda. Forsi bil-punt bażiku CMU tot ta' 28 stat membru u hekk għandu jkun. Huwa proġett għas-suq waħdini u jekk tara minn dak il-lat l-Unjoni Bankarja kienet tfasslet biex tindirizza problema partikolari illi naħseb il-nexxila tagħmel b'suċċess. Is-CMU għedha trittat tassa sfida differenti. Ila lix din tejn tiċċara r-wol ta' CMU, iżda ma naħsebx l-unjoni li hija unjoni bankarja wkoll naħseb timxi tfit u huwa importanti għal suq intern għas suq ta' kapital Illi 28 stat membru jaraw beneficju fiha fil-parteċipazzjoni f'dan il-mekkanizmu dwar l-insolvenza taxxa naħseb eventualment iktar tard fil 2015 noħroġ bi proposti fosma differenti. Ikollok min jgħid illi bħala investitur jekk ikollok liġijiet differenti ikollok liġi differenti, ikollok kumpanija li tfalli, mish ħaġa li tejnek u għakem xejn ta' nuqqas ta' inċentif minn dak il-lat, iżdaħna nistaw naħdmu biex naraw x'passi prattiċi jistaw jittieħdu. Dwar il-punt ta' banking accounts eh, kelli daħtidiet ma' rappresentanti mill-Parlament Olandiż il-bieraħ. U għalu li li fil-kontest tal-Green Paper xtaqt iktar tar din is-sena nara is-sistema kif taħdem maċ-ċittadini. Nixtieq nara dawn il- passi li t diġa biex iċ-ċittadini intom iżjed protezzjoni jew iżjed drittijiet. U naraw eżattament x'passi ulterjuri huma meħtieġa. Pablo Zalba. Eh, Sur Zalba. Grazie ħafna, President, Aziz Kommissarju. Id-dispeċini illi ma stajċ eh, nisma il-presentazzjoni tijak imma jina mbagħad eh, segwejt dak li għattint fuq il-rapport ta' dawn ir-rati. Jina nishti eh, nifraħlek għal Green Paper, dokument tajjeb ħafna, puntat luq tajjeb ħafna u kol irrefletti fuq il-realtà, li si realtà mill-aktar fis possibli. L-lum nishtiq najt li 20 tijaj fa' Pamplona, ovvjament, eh, jasbu illi eh, għal parti mill u maħasbin ħafna fuq l-SMEs u eh, l-esperienzi tagħhom eh, fi Spanja. Naħseb dan huwa mhux biss problema esklusiv għal pajjiżi imma tal-pajjiżi tal-Ewropa ta' sfer illi ħafna minn dawn il-kumpaniji dawn l-SMEs qegħdin friskju u jitolbu li kunem hemm iktar impjiegi u li kien naqbal miak fuq dak li għattint fuq l-Unjoni tal-Swiq ta' Kapitali ma nixtieq li forsi inti tispjega li l-imprenditur Zar direttur ta' forsi SMI e, eh, kif din eh, l-Unjoni tal Swiq tal-Kapital se tajna anki meta il-banek qed jgħidula lil din il-kumpanija li memx alternativi oħra. Jina fim dak li għattint, jina antik l-appoċ tijaj sħiħ, imma jina li kiko kont imprenditur zaħir nishtiq li inti tispiegali kif, eh, per eżempju, eh, eh, kif bank per eżempju Ġermanis sisa tagħti wkoll xi aċċess l bank per eżempju Spanjol jew kumpanija Taljana. Grazzi ħafna, Komissarju. Well, thank you for that. Uh, Grazzi ta' dan. Mela, nittama li konna bizzietu prezidenza nitkellmu dwar CMU, qed nittama li kolli laqat ukoll ma' rappreżentanti tal-impriża medji u li nkun nista' nkompli taħdita magħhom l-ewwel ħaġa li ngħid lilek illi nimmaġna li għamilt meta kont titkellem ma' dawn il- l-imprenditori u li permettulna pala parti minn konsultazzjoni kwalunkwe suġġeriment li għandhom f'moħħom suġġament prattiku dwar kif aħna nistgħu nindirizzaw il-bżonnijiet tagħhom. Et waġiba tiegħi dwar kif nistgħu ngħinuhom i illi għandek bżonn ta' tnejn li huma. il lejnuna tal-irkupru ekonomiku s-sistema tiġi f'fażijiet differenti għandek ċerta stati membri fejn il-banek u l zandom rabta mill-qrib u qed taħdem tajjeb. Għatem SMI li jajdu li li ma jistax jihdu il-finanzjament li jridu mill-bank. u l-alternativi ma tantx huma tajbin għalihom jekk huma jkollhom impriża, jekk inti tibda impriża, tmur għall bank u xaħat jihu equity naħseb illi il-bidla hija part minnħal waħda strutturali, minnħal oħra hija li qed tagħti l-għażla lin-nies u tagħti il possibilità li l-swieq Ewropej jizviluppaw. u li kollok aċċess anki għall-informazzjoni dwar l-imprizi żgħar. nifhem l-urġenza nemmen palkom li din hija kwestjoni urġenti. Din hija xaġa li tibni tul is-snin. Nasab li tagħti iżjed alternattivi. Umbagħad naħseb minn hemm il-qudiem tkun tista' tmexxi. Grazie, Sir President. Għanħu approċ differenti fl-introduzzjoni tijak għat li għanna bżon ta' regolamentazzjoni diffiċli biex immexxu l-qoddim l-aġenda ta' tkabbiru l impiegi is-settur tal-ekonomija privata għandu jgħin l-ekonomija reali u l mandom xeġissu bis fl-interess personali taħħom. Ista għatem posta setturi għandek il prizzar medja għedin jimbijaw, għandek anki self u darlina ta' f-munita barranija u diffiċli wara s-snin ta' eċessi illi kollok tassew ekonomija ta' settur Eh, kollok settur finanzjarju li jaħdem għall ekonomija reali, inti l-rol tiegħek taraħ bħala possibbli li terġa' ġib il-fiduċja fis-settur taħseb illi ħajkun hemm approċċi differenti illi jimxu jitfit dwar il-kodiċi ta' kondotta għal bankarji bħalma rajna ġewwa l-Olanda pajjiżi tara rwol għal approċċ forsi iktar soft u mistoqsija aktar speċifika fuq is-CMU. Ridna naraw il-Credit Information Olympics ta' Rumedi dan għandek bżon kol kooperazzjoni naħseb mill-banek biex ikun jistaw jifirxu din l-informazzjoni. Grazzi ta' din il-mistoqsija. Jiena naqbel illi din il-mistoqsija ta' fiduċja, valuri u standards, hija importanti ferm. Hija pożizzjoni fejn l-industrija ta' servizzi finanzjarji jista' jkollha rwol tajjeb fil-finanzjament tal-ekonomija reali. nista' nkun li nejnom jagħmlu dan. Ma nasibx li għotajnuna situazzjoni attwali fejn għadhom jidru bħalli kieku dawn xi xakalli mhux tajja l ekonomija mhux tajja l investiment jiena ħerqan illi nelbu din il-problema. Nasab responsabilta prinċipali ta' fidejom hemm bżonn ta' tmexxija. L-opinjoni tiegħi li mhux se jaqbel magħha kulħadd. U li tista' tagħmel regoli biex tipprova tejjeb il-qafas u s-sistema għal rapportar trasparenti. Iżda trejt il-valuri tajba Ila li xek ikollok approċ regolatorju, il-riskju u li t-komplika u ma jkollhom qabdu iktar avukati u jibqaw jaħdmu fil-limiti tal-liġi iżda ma jwassalx għal bidla ta' bidla reali fil-valuri imħadna fil-prattika. Naħseb huma wkoll jafu illi din hija sfida kbira għall-industrija tas servizzi finanzjari dwar l-informazzjoni tal-krediti u l-SMEs naħseb illi din hija biċċa informazzjoni importanti u appunt importanti u fil-fatt huwa l-każ palissa illi il-banek huma dawk il-punti fejn issib din l-informazzjoni dak li nixtiequ niksbu mill-green paper u forsi ntunajt bih u illi ikollok iktar informazzjoni ta' kreditu tajba fl-iżviluppar ta' dan inkunu kemm xejn kawti illi ma timponix sistema illi tanti ta' tapis u għad diffiċli illi l-imprizi zaru medji illi ma jridux iġibu ja jiksbu dan investiment jispiċċaw jitħlu għalih xorta ma tix toħroġ sistema li l-investitur għas l-imprenditur iż-żajr ma jkun irrit juża. Iżda jekk għandek perspettiva Olandiża x'toffri li jiena lest iva nisma' l-kummenti tiegħek. Thank you very much. Grazzi ħafna lil komissarju Hill. Naħseb tassew eh, kien eh, kien skambju ta' vedut interessanti ħafna, ressaqtu kwistjonijiet importanti u interessanti Nixtieq ukoll eh, illi nkomplu l-kooperazzjoni tagħna u npoġġu dejjem fil-qalba ta' diskussjoni tagħna iċ-ċittadini fid-dawl ta' servizzi finanzjari dan huwa appunt fejn hemm bżonn imkien flimkien ringrazzjak tal-appoġġ tiegħek fi files leġislattivi li din naħdmu fuqhom. Grazzi ħafna Komissarju Hill. Now, now we want.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 Colleagues, may I ask you to take... Esis kollegi, jekk ġobkom ħuddu postkom biex inkunu nistaw naddu għal votazzjoni. Et nsaqsi l-kollegi biex eh, idaħlu il-voting cards fil-magna u nibdow bit-ċek, bil-verifika. Niftaħ il-votazzjoni għal verifika. Votazzjoni miftuħa. Still a number of colleagues to vote. Atem xi kollegi li jridu jivvotaw. Okay. Check. Tajjeb, uh, wis, Iva, verifika. Iva, jek joġob em vot iħor, votant iħor, em iba ħames votanti. Tajb wis? u il-votazzjoni. Tajb wis? Li si ar u kol iva sur Luke, mżon nsiduħ jekk ikun hemm vot elettroniku, mela nibdew votazzjoni fuq il abbozz tar-rapport leġislattiv tal Renato Soro fuq ir-rapportaġġ u trasparenza tal-transazzjonijiet eh, ta' finanzjament ta' securities u nibdew bl-emenda wieħed wieħed tminja dawk favur kontra astenzjonijiet mhix aċċettata wieħed wieħed disa' favur kontra maddiċ, 120 u 121 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa l-ewwel parti komp A favur kontra adottat, tini parti favur kontra kompromessa, il-verifika, uh, niftaħ il-votazzjoni. Iva. Votazzjoni maluqa. Hemm tnejn oħra iva, apparti dan li hemm fuq l-iskrin, kompromess B, favur kontra astenzjonijiet adottat issa emenda 29 dawk favur kontra addit, kompromess C, favur kontra astenzjonijiet addit, issa 137 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 138 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa kompromess D favur kontra astenzjonijiet għaddit, 141 eh, e, favur kontra astenzjonijiet verifika jekk joġobkom fuq 141 votazzjoni miftuħa. em eh, wieħed żejjed tal-IPP jidher. Iva wieħed żejjed tal-IPP jekk joġobkom. Iva wieħed inqas grazzi ħafna, votazzjoni magħluqa. Tnejn iktar kontra u għalhekk m'għaddiċ. It-tnejn kienu kontra. Tajjeb wis mela issa li kien wieħed issa wieħed 43 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 144 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Kompromess E favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa 150 favur kontra astenzjoniet verifika fuq 150 votazzjoni miftuħa. Eh, wieħed żejjed tal-IPP, issa tajjeb, votazzjoni maluqa, maddiċ. Anzi, hemm tnejn oħra favur allura għaddiet. Skuża ruħ il-President. Iva, għaddiet. Ir-rapporter issa 32 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 33 favur kontra astensjonijiet għaddiet, issa il-compatible 154 favur kontra sanzjonijiet maddiċ 155 favur kontra assenzjonijiet verifika fuq 155 votazzjoni miftuħa. Hemm wieħed żejjed tal-IPP, issa tajjeb. votazzjoni malu għandna bżon nżidu iva ma ddiċ mela. Issa 34 favur kontra astensjoniet għaddit kompromess F favur kontra astensjoniet għaddit Issa 156 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 157 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 158 favur kontra nisa morru għal verifika nasib ma ditx, pero ħja niċċekjaw. Anzi, korreċi ruħ il-President, jaħseb li għaddit imma ħjar morru għal verifika elettronika. Eh, wieħed zejjed tal-EPP le tajjeb votazzjoni maluqa iva tnejn oħra għaddit. 158 iva, issa 35 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, issa 36. Le 35 maddiċ. Inti votajt kontra? Iri speċini. Għax nasib forsi ħadżbalint. Jiena nistanajt bit 35 favur kontra astenzjonijiet, verifika fuq 35 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 36 favur. Kontra. Dika ġobkom. Astenzjonijiet maddiċ. 159 favur kontra assenzjoniet maddiċ 37 favur kontra assenzjoniet għaddit issa kompromess ge favur kontra assenzjoniet għaddit issa 166 favur kontra assenzjoniet għaddit 167 favur kontra assenzjoniet verifika fuq 167 votazzjoni miftuħa. Hemm wieħed żejjed tal-IPP tajjeb issa votazzjoni magħluqa tnejn miżjuda favur għaddiet. Issa 168 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 169 favur kontra naħseb dik hija l-maġġoranza ma ħamorru għal verifika votazzjoni miftuħa. Naħseb se tkun eh, naħseb għaddiet imma votazzjoni miftuħa fuq 169. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 170 favur kontra astenzjonijiet Nasseb għaddit. Morru għal verifika. Votazzjoni miftuħa fuq 170. Iva, tnejn oħra kontra ma ditx. 42 favur kontra assenzjoniet dan il-kas għaddit. 172 favur kontra astensjonijiet għaddit 44 favur kontra astensjonijiet għaddit 45 favur kontra astensjonijiet għaddit 46 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess he b'emenda bil-fom nivvotaw l-ewwel emenda bil-fom, favur, kontra, nasab maddit imma aħjar niverifikaw votazzjoni miftuħa. Wieħed tal-IPP zejjed, grazzi Burke, votazzjoni maluqa, maddit. Issa imorru fuq il-kompromess bil-emendi l-oħra dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Issa wieħed wieħed seba dawk favur kontra astenzjonijiet niverifikaw fuq 117 votazzjoni miftuħa. Wieħed żejjed tal-IPP, votazzjoni magħluqa. Hemm Żewġ eh, voti favur, miżjuda, iva, għaddiet issa kompromess i favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 203 favur kontra astenzjonijiet maddiċ issa kompromess je bżoċ emendi bil-fom l-ewwel emenda bil-fom uh, proposta mill-gwe dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ u mbagħad it-tieni emenda bil-fom proposta mill-grupp tal-ħodor favur kontra Nasab ma ditx ma ħar niċċekkjaw fuq it-tieni emenda bil-fom niftħu il-votazzjoni. Nalqu il-votazzjoni ma ditx issa nivvotaw fuq il-kompromess jek kif ġi emendat żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet tini parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. U issa immorru għal emenda 205 dawk favur kontra astenzjonijiet mardiċ 206 eh, l-istess ħaġa le, il-President, mela morru 57 favur kontra astenzjonijiet għaddit 59 favur kontra astensjonijiet għaddit, 207 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 66 favur kontra astensjonijiet għaddit, 67 favur kontra astensjonijiet għaddit, 68 favur kontra astensjonijiet għaddit, 69 favur kontra astensjonijiet għaddit, 70 favur kontra astenzjonijiet għaddit 216 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 71 favur kontra astenzjonijiet għaddit 72 favur kontra astenzjonijiet għaddit 73 favur kontra astenzjonijiet għaddit 74 favur kontra astenzjonijiet għaddit 75 favur kontra astenzjoniet għaddit, 76 favur kontra astenzjoniet għaddit, 77 favur kontra astenzjoniet għaddit, 78 favur kontra astenzjoniet għaddit, 79 favur kontra astenzjoniet għaddit, 217 favur kontra astenzjoniet għaddit, 80 favur kontra astenzjoniet għaddit, 81 u 218 favur kontra astenzjoniet għaddew, 219 favur kontra astenzjoniet għaddit, 82 favur kontra naħseb għaddit Isjar u għalda kienu favur riva għandi raġun għaddit mela Issa 220 favur kontra astensjonijiet maddiċ 221 favur kontra astensjonijiet maddiċ 83 favur kontra verifika fuq 83 votazzjoni miftuħa. Nasab maddiċ wieħed zejjed tal-IPP votazzjoni maluqa Iva maddiċ Iva 222 favur kontra astenzjoniet verifika fuq 222 votazzjoni miftuħa wieħed żejjed tal-IPP għadna hemm votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 223 kompatibbli favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 224 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 225 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 84 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 226 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 227 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 228 favur kontra assenzjonijiet għaddit 8, tirata 86 favur kontra assenzjonijiet għaddit 230 anzi 231 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 232 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 233 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 234 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 235 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 236 favur kontra astensjonijiet addit, 237 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 238 favur kontra astenzjoniet maddeċ 239 favur kontra astenzjoniet maddeċ 240 favur kontra astenzjoniet maddeċ 242 favur kontra astenzjoniet votaw kontra l għalda maddeċ tidu niċċekjaw, lem mhux Issa kompromess eh, kej, eh, favur kontra sanzjonijiet għaddit, kompromess elle, favur kontra sanzjonijiet għaddit, emenda wieħed favur kontra sanzjonijiet għaddit, wieħed u design, favur kontra sanzjonijiet għaddit, 92 favur kontra sanzjonijiet għaddit, tlita u 93 favur kontra għaddit, għaddit 94 favur kontra sanzjoniet verifika 94 naħseb maddiċ maħjar niċċekkjaw votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa le le għaddit issa 95 favur kontra astenzjoniet Naddu għal verifika aħjar, votazzjoni miftuħa fuq 95. Vote is closed. Nara votazzjoni maddiċ vot wieħed 98 favur kontra astenzjoni taħjar niftħu votazzjoni minna li kieġobkom votaw. Għatfadal xie kollegi li ridi votaw. Nara il-votazzjoni. Maddiċ. Sitta favur. Kontra. Mela, jek tixtiju nivvitaw votazzjoni nominali fuq numru sitta kiġokkom? Ah, this is adopted. One EPP too many. Din għaddit naħseb jien hemm l epp żejjed. Votazzjoni għaddit. Numru seba' favur kontra astenzjonijiet. Għaddit numru 103 favur kontra astenzjonijiet ejja nerġaw nivverifikaw 103 votazzjoni miftuħa. Għanna vot l ppe zejiet nal votazzjoni. għanna t-nejn favur mela din għaddit vot wieħed. 105 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 107 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 109 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 111 favur kontra Aħjar niverifikaw għal 111. Għanna vot tal ppl e sejjet. Naħra fotazzjoni maddiċ. 113 favur kontra sanzjoniet maddiċ. 116 favur kontra sanzjoniet għaddiet issa nivvotaw fuq eh, il-test ta' rizoluzzjoni eh, kif kien emendat fuq il-rapport fil-azzjoni miftuħa kif tkun votaw. Għanna votzijiet tal-PP e. xorta waħda għadu emmek dak il-forzijiet so wis mela nalaq votazzjoni. għanna 47 favur, 2 kontra 6 astenzjonijiet. 49 ġifiri b'kollox issa u riżoluzzjoni leġislattiva kollha kemm hi kieġob konvuta votazzjoni nominali ftuħa. Vote is closed. Votazzjoni magħluqa. L-istess riżultat eżatt. sewa mela s nivvutaw fuq id-deċiżjoni sabiex nidħlu u nibdew negozjati mal-Kunsill skont regolament li taw sebajn nabżon maġġoranza assoluta kieġobkom ivvutaw. Nara votazzjoni. 48 favur u 2 oħra ġifiri. 50 favur, persuna kontra żewġ astenzjonijiet ġifiri, najt proset l-rapporter. Mela deċidejna nibdew bil-negozjati mal-Kunsill immedjatament. Naddu issa għal votazzjoni fuq eh, l-abbozz tal-opinjoni li jmiss. Jeppe Kofod, rekomendazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea fuq il-negozjati dwar TTIP. Lesti, nibdew? Mela, kompromess A, maqsum ferba partijiet, l-ewwel parti. In favur, kontra stenzjoni tal diet it-tieni parti favur, kontra astent, jek t-ixtiju nil-ċekja fuq t-tini parti, votazzjoni miftuħa kħiġobkom. yes. Vote is closed. Nara votazzjoni 26 u 2 maħħom. Nista din ma ġiġ t-tini parti, t tini parti dawk favur, dawk kontrastanzjoni ta' d-diet, raba parti, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess B, maqsum zewċ partijiet, l parti daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra Jek tixtiqu nerġgħu nivverifikaw it-tieni parti kieġibkom votaw votazzjoni l miftuħa. One EPP too many. Għanna vot tal-PPE zejjed. Nara il-votazzjoni għaddiet. Emenda 25 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 26 favur kontra astenzjonijiet. Niverifikaw jittishti u fuq 26. One EPP too many. Għanna vot tal-Pepe Ma Jider li hemm xie ta' problema. Adottajni l-emenda 23 favur kontra astenzjonijiet. Jek tixtiqu niverifikaw votazzjoni elettronika numru 23 kieġob konfuta.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 Kompromess ċe. Massum. Soċ partijiet l-ewwel partit dawk favur, kontra, astanzjonijiet, għaddit. It-tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 31 dawk favur kontra muxet tollu jderkom bizzet, men mela votaw per ta' votazzjoni elettronika kon fuq 30. Vote is closed, 1 EPP2. Nar votazzjoni, mvot zed ta' PP. Emenda 39, favur. Kontra. Astenzjonijiet niftaħ votazzjoni elettronika fuq 39 kieġobkom votaw. Nalla il-votazzjoni. Sur Tremaza wa kontra Lukas wa kontra mela maddiċ. Ta nifutaw fuq kompromess dell ewwel parti tiegħu. Kirġobkom favur? Kontra? Lew ewwel nifutaw fuq l-emend orali dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet ejja niverifikaw l-emend orali kirġobkom votazzjoni miftuħa. Closed. Votazione maluqa. tnejn oħra li huma kontra mela ma tiċ. Nivutaw fuq l-ewwel parti mingħajr l-emenda li daw favur kontra stanzjonijiet adottata. Tieni parti favur kontra stanzjonijiet għaddiet. L-emenda 50 favur kontra stazzjonijiet għaddiet ħamsin favur kontra Jek tixtiequ niverifikaw 51 votazzjoni miftuħa. Vote is closed. The two... Votazzjoni maluqa. Hemm tnejn oħra kontra l adattata. Mela kompromess E favur kontra stanzjonijiet għaddiet, emenda 60 favur kontra Jek tixtiequ nivverifikaw l-emenda 60 kieġobkom futaw. Vote is closed. Nara votazzjoni ma ditx. Kompromess F l-ewwel parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Menda 68 favur kontra Jek tixtiju nifverifikaw sittin votazzjoni miftuħa, kieġobkom. Għanna votazzjoni ta' PP, nalaq votazzjoni. Maddiċ, kompromess G, favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 77, favur kontra astenzjonijiet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 Sivaj. Kieġob konfutaw. Vote is closed. la votazzjoni. Maddeċ, kompromess akka l-ewwel parti favur kontra astenzjoni ta' dit, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet. Maddeċ, numru 87 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Numru 88 favur kontra astenzjonijiet. Jaħjar niverifikaw numru 88 kieġobkom votaw. Vote is closed. Nara votazzjoni. Maddiċ numru 89 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ kompromess i favur kontra stanzjoni taddit. 109 kien hemm talba li konna vot separat fuq 107 dawk favur. Dan huwa parti din l-emenda hija parti fil-fatt mill-kompromess. Ħanivvutaw iżda fuq mod separat 107 favur kontra stanzjoni tmaddiċ, 109 favur kontra jek tixtiqu nivverifikaw disa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 110 favur kontra Jek tixtiqu nivverifikaw 110 kieġobkom. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Tnej oħra favur ġifiri ma għattiċ. Għabba li blazat ġewra sembras. 112 favur kontra Jekk jaġabkom votaw fuq 112 votazzjoni mal-buqa maddiċ 118 favur kontra astanzjonijiet maddiċ kompromess j l-ewwel parti nek favur kontra astanzjonijiet Għaddiċ it-tieni parti favur kontra astanzjonijiet Għaddiċ it-tielet parti favur kontra astenzjonijiet maddit ċurraba parti favur kontra astenzjonijiet jek tixtun nerfġu verifika mħabba l gwa estjenew votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa hemm tnejn oħra kontra ġifieri m'għaddewx. M'għaddiġ. 128 favur kontra astenzjonijiet aħjar nivverifikaw fuq 128 votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni. Għanna vot wieħed kontra 140 favur kontra stanzjonijiet għaddit. 140 wieħed ngħid li tawerba favur kontra stanzjonijiet. għaddit 149 favur kontra Nik tixtiequ niverifikaw fuq 149 kieġu konvotaw. Vote is closed. Nara il-votazzjoni. Għaddit. 150 favur kontra astenzjonijiet jekk tixtiequ nivverifikaw 150 kieġab konvotaw. Nara il-votazzjoni għaddiet 151 favur kontra stanzjoniet, għaddiet 152 favur kontra stanzjoniet, għaddiet 153 favur kontra astanzjonijiet, għaddiet 100 jek mela ħan verifikaw 153 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa għaddit. 160 favur kontra astenzjonijiet. Niverifikaw 160 kieġob konvotazzjoni miftuħa. Nara il-votazzjoni għaddit. 156 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 157 favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet 159 favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet 161 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ nivvotaw bil-vot ħari fuq il-test kif emendat votazzjoni nominali. Jew Le dinja opinjoni, ċifiri. Dawk favur? L-opinjoni? Kontra? Votazzjoni elettronika, da mux votazzjoni nominali. Kjoġobkom, votaw. Na, votazzjoni. 30 favur, 13 kontra u 9 astenzjonijiet. Sewa mela proset l-rapporter. Qabel ma nala għandi sfortunatament aħbar x'nixtieq naqsam magħkom fuq direttiva ta' servizzi tal-ħlas, it-trilogu fuq PSD 2 huwa skedat ta' 26 ta' Marzu ħossu li kellu ikun ikkanċellat minħabba l impenju tal-membru tajjani, ġifiri issa ħajkonna firuglu ħajkun f'April, id-deċizjonijiet u taqsija ta' deċizjonijiet li qed tieħdu mill-koordinaturi ħajkunu publikati bħala segwitu għal rapport ta' Majstat sabiex aħna nistabilixxu sistema ta' twissija bikrija dwaru il-koordinaturi deċidew illi ikollhom tim illi kollu jimbidel jimbidel fuq bażi ta' ta' kultant żmien ta' rapporters u xadow rapporters imbagħad se l-votazzjoni f'April ħad tkun l-ewwel fuq ir-rapport fuq l-opinjoni li ħad tkun ippubblikata mill-BA fuq l-aġġustamenti tal-evalwazzjoni tal-kreditu ħajkonna t-tnejn fuq il-konsultazzjoni pubblika fuq l-linji gwida fuq l-abbozz tal-linji gwida fuq ċertu politika tal-ħlas fil kontestazzja CRB erba u t-tret punt ħajkun il konsultazzjoni tal-IBA fuq l-standards tekniċi fuq il-kriterji li għandhom jintużaw sabiex niddeterminaw il-kriterji minimi għal loan fund eligible liabilities skont il-BRRD. Prezentazzjoni u skambju ta' opinjonijiet mal-Bank Ċentrali Ewropew ħajkun organizzat fil-kontest ta' Likon ikon f'Ġunju tas-sena e, ta' din is-sena ħalibek aħna inħabru il-ftuħ tal-pjattaforma tal-kor ta' security su aħna bessibna li kodna stock taking tal-impatt u e, ħalli nimxu għal afas Ewropew għas-swieq finanzarju għas-suq tal-kapital Ewropew fl-istess ħin aħna deċidejna li konna mistoqsija orali l-Kommissjoni fl-imkien ma' rizoluzzjoni, la bozz rizoluzzjoni fuq l-Unjoni tal-Kapital. Issa dwar t-mexxija ekonomika l-koordinaturi jistaw jiddeċidu li adottaw mistoqsija orali Għalli bekk noħorġu b'opinjoni fuq il-rapport tal-empl fuq eh, il-lini gwida għal ħaddi ma għalli bekk għan nkun nistaw nistabilixxu ċertu parametri għad diskussjoni mal-Ministru ta' Franzi fil-Greċja dan tamaw l-ħajsir f'ġunju u li aħna rridu norganizzaw ukoll id-dialogu ekonomiku fl-ewwel nofs sena 2015 u rridu wkoll niddeċidu fuq eh, dak il intqal mill lafko fuq ir-regoli finanzjarji anka fuq il-strategija tal-EU 2020 mux hemm din diskussjoni ħajkonna dialogu mal eurostat apparti hekk mutil sena 2015 il-koordinaturi talbu il-permessa biex aħna nżidu id daqs tal-delegazzjoni u naslu sa' 10 membri. Grazzi ħafna nalaq din il-laqa u l għalimi sa' tkun nhar it-tlieta fil-31 ma ħajkonna smih dakinhar. Nar it-tlieta 30 tax-xar 30 ta' Marzu ħajkonna smieħ konġuntu bejn il-konġunt bejn il-Kummissarju Moskovici u l-Kumitat ta' Taxxa fejn ħajkonna proposta leġislattiva li ħadkun ippreżentata fil-qasam ta' taxxa u mbagħad laqa tal-ikon fil-nhar 30 ta' marzu fil-ħodu fl-axija u koll.